Good morning, everybody. Good morning, dear colleagues. As we have a very tight schedule. Lodwa tajba, kollegi. Għanna agenda mimlija da' zbajda u eh, ma tantx għanna ħin għal dibattitu interessanti ferm li huwa l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna għallum. Nishti illi nibdew mill-ewwel għalix etnara illi il-membri illi kellom eh, jaslu Edin hawnhekk issa ħanajdilkom li huma l-lingwi għal qatana għallum għaw interpretazzjoni bil-Malti. Hemm il-Sur Koraw tal-IFDD il nħata rapporter fuq il-rapport fuq l-iskambju tal-data. Il-Komitat taqbel ma' rakkomandazzjonijiet tal-Komitat tajjeb mela fuq l-atti delegati u atti ta' implementazzjoni għandi eh, xnajdilkom fuq tlet dossier fuq regolament delegat ta' 13 ta' Deċembru tal-2017 eh, dwar iż-żieda ta' Sri Lanka, Trinidad u Tobago u Tunizja u Tunizija mal-tabella fl-ewwel punt ta' l-ANES wara li aħna estendejna l-iskadenza għall-iskrutinju u wara li rċivejna uh, oġġezzjonijiet ta' tlet membri ta' Likon u l-Libe. Um, Il-koordinaturi qablu illi jaħdmu biss bl-Inglis l-iskadenza għall-emendi hija kienet iffissata sa' 23 ta' jannar sal-5 il-Komitat Konġunt Ikon Libe se jisir fil-29 ta' jannar mis-6 ta' fil-axija sa' 8 u il-vot fil-plenarja jisir fl-ewwel plenarja ta' frar. Fil-16 ta' jannar il-Parlament Ewropew irċieva regolament ta' implementazzjoni tal-Kommissjoni li jistabilixxi regoli għall-applikazzjoni tad direttiva 2016-1148 fuq il- ehm, l-ispeċifikazzjoni ta' elementi li jridu jitqisu mill-fornituri ta' servizzi digitali għal ġestjoni ta' riski eh, minħabba l sigurtà ta' networks u sistemi ta' informazzjoni. Umbat fil-16 ta' jannar il-Parlament Ewropew irċieva deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-Kommissjoni li l lista ta' dokumenti ta' appoġġ li jridu jiġu prezentati mill-applikanti għal żjarat osra eh, għal viżi ta' għal żjarat osra mill-Awstralja, l-Bangladesh, l-Etjopja, l-Afrika t'isfel, it-Tajlandja u iż-Zambja Issa għanna uh, il-lum fil-11 uh, votazzjoni elettronika għal daqstante joġobkom kunu ċerti illi ikolkom il-karta tal-vot ma'kom. Issa jekk mawx oġġezzjonijiet għal minuti, um, nistaw najdu li dawn huma approvati minuti ta' 6 ta, novembru u ta' 8 ta' deċembru. Mela, issa se konna prezentazzjoni ta' la bozz tal- delegazzjoni illi zaret Malta fil-Deċembru, mit-30 ta' novembru sal-1 ta' Deċembru tal-2017 għaw ċerti membri li nishtiq natilom natjom meħba u koll il-Ministru Malti Sur Owen Bonnici illi xtaq li kum prezenti għadni kif uh, sirt naf li il-tfal tal-Sinjura Daphne Caruana Galizia edha edina unek mana. Nesprimi il-kondoljanzi ta' dan il-Parlament ma'kom, Sinjuri. Ħalli nibdew billi najdulkom illi din iż-żjara kienet saret minħabba deċiżjoni illi ittieħdet mill-konferenza tal-presidenti Il-konferenza tal-presidenti deċidew li delegazzjoni ad hoc komposta minn tmien membri, membru wieħed minn kull grupp politiku, kellhom jintbatu Malta biex jagħmlu din iż-żjara għal ġbir tal-informazzjoni. Nibda billi nati il-mikrofonu lis sinjura Anna Gomez biex tippreżentanna is-sejbiet ta' dan ir-rapport. Sinjura Gomez, jekk jogħġbok, zomma għaxar minuti Mbagħad il-kollegi l-oħra l-koordinaturi għandhom żewġ minuti. Se nkun verament stretta. Signora Gomez. Grazzi, Signora President. Jena nixtieq ukoll nati merħba lill-Ministru u koll għalli xaħna fil-fat ekk irridu naħdmu, naħdmu mal-autoritajiet u l-partijiet konċernati f'Malta sabiex niċċaraw dawk il-punti illi hemm bżonn li jkunu iċċarati għaliex kull min qara il-rapport ta' din iż-żjara uh, jaf x'inhuma dan ir-rapport iddeskriva mod eh, dettaljat dak li ġara waqt iż-żjara tagħna għaw il-tlet eh, tfal tal-Sinjura Daphne Caruana Galizia illi jiena wkoll nixtieq nesprimi il-kondoljanzi tiegħi. Kif għattilkom il-rapport jiddeskrivi il-kontest, dak li għamilna, dak li għalulna f'Malta, il-membri ħejjew ruħom, kisbu l-informazzjoni, għamlu mistoqsijiet u nataw xi tweġibiet. Fil-rapport, it-tieni parti hija importanti għaliex eh, aħna eh, hemmhekk eh, għadna xsirna nafu u għamilna wkoll xi rakkomandazzjonijiet, rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet Maltin, rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet Ewropej għaliex dak illi qed jiġri f'Malta mhux qed jiġri biss f'Malta jikkonċernana il-koll, jikkonċerna lill-Unjoni Ewropea kollha kemm jeffettwana il-koll għalix għandu implikazzjonijiet fuq il-ġlieda il kontra l-ħasil tal-flus, jew il-ħasil tal-flus, il-korruzzjoni, etc. Ġifiri dawn huma affarijiet illi jaffetwawna l-kol u s-sigurtà tagħna l-kol. Naseb ikun aħjar jekk eh, issa najdilkom xħareċ mill-laqat illi kena f'Malta L-ewwel net eh, naraw illi hemm tnej żewġ persuni li ġew esposti fil-Panama Papers u eh, dawn kienu u koll peps, ġifiri persuni eh, esposti politikament, illi kienu voluti dan il-kas tal-Panama Papers u għadhom fil-pozizjoniet li kellhom qabel hemm is-sur Keith Schembri u il-Ministru Conrad. Si. Hemm eh, ir rapporti ta' l-FIAU illi eh, ġew zvelati u minnaħa tal-pulizija ma tieħdet ebda azzjoni. Il-pulizija u l-avukat ġenerali ma għamlu xejn dwar dawn ir-rapporti tal fiau xuħut minnhom huma pubbliċi u għaddejjien ħames investigazzjoni ġudizzjarji li huma għaddejjien bħalissa u jekk jikkonkludu illi hemm bażi eh, hemm bżonn li tittieħed imbagħad azzjoni min-naħa tal-pulizija. U f'dawn l-investigazzjonijiet ġudizzjarji li minnhom hemm ħamsa waħda tresqet mill-gvern mill fil-fatt waħda illi qed tkun blokkata mill-gvern tal-ġurnata u eh, eh, hija uh, fuq dwar il-Panama Papers u rapporti tal-FIAU un hemm fatt ieħor traġiku li s senjura Daphne Galizia in inqatlet u eh, din il-mara kienet eh, blogger ġurnalista investigattiva li kienet eh, tikxef il-korruzzjoni u b'mod partikolari kixfet lil xuħut minn dawn in-nies illi ukoll uh, inkixfu fil-każ tal-Panama Papers. Jumejn wara illi aħna tlaqna minn Malta, il-persuni sospettati mill-qtil tas sinjura Karwana Galizja eh, instabu, issa bħalissa jinstabu arrestati, jekk ikunem eh, bizzejiet eh, provi dawna jitres u qoddim il-qorti nafu illi kienem kriminali illi wetqu dan il-til, pero il-kwestjoni hija issa li insiru nafu min talab illi il-Sinjura Karwana Galizja tinqatel il-familja il-mentat eh, illi għatma ġew informati, għatma nżammew informati mill-pulizija, mil anki eh, l-interazzjoni li sir naturalment bejn il-familja u l-autoritajiet li qed jinvestigaw hija nieqsa. Ħaġa oħra, ex-kummissarju Malti, is-Sur John Dalli, illi kellu jirriżenja minħabba allegazzjonijiet serji ħafna ta' korruzzjoni u tixħim. Minkejja dan kollu, minkejja li dana kien investigat mill-Olaf, minkejja il-fat li jem rapport fuq il-kastijaw mill-FIAU, u laqqas ma, ma, ġralu xejn. Saħan sitra, anzi inħatar konsulent tal-Prim Ministru. F'Malta aħna smajna uh, illi ikunem eh, li hemm ħafna animozità bejn iż-żewġ partiti politiċi imma uh, eh, s-sur dalli kien membru xi darba tal-Partit Nazzjonalista u issa huwa konsulent tal-Gvern tal-Ġurnata, Gvern Soċjalista. Eh, kella tittieħed azzjoni u fil-fatt azzjoni ma tieħdet xejn. Umbat, is-sur Ferris illi huwa informatur, informatur importanti f'din is-sitwazzjoni eh, kien investigatur tal-pulizija qabel u dana eh, tkeċċa u talab illi jiġi meqjus bħala informatur whistleblower f'Malta imma għaddew xarejn u uh, minkejja l-insistenza tagħna mal-Prim Ministru, mal-Kummissarju tal-Pulizija, għaddew xarrejn u eh, s-Sur Ferris għadu mandux l-istatus ta' whistleblower. Anzi, l-ewwel qed jintalab illi jagħti informazzjoni l gvern illi tinsab fil-possess tiegħu. Umbat f'Malta jimbijaw il-passaporti, il-programm li jissejjaħ Individual Investor Program hemm provi illi dan huwa negozju Uh, pjuttost korrot, um, um, il-Henley and Partners, illi huma eh, involuti, Nexia BT u koll. Aħna għadna ma natajniex lista tal-persuni li qegħdin uh, jixtru l-passaporti għalla volja uh, n-nies illi ġew naturalizzati f'Malta hemm lista li suppost tiġi ippubblikata għalfejn l-ismijiet ta' dawn in-nies li qegħdin jixtru l-passaporti eh, qatt ma ġiet ma ġew ippubblikati aħna dana ma nistgħux nifmuh. Ħaġa oħra. Hemm eh, relazzjoni xejn ċara u relazzjoni li tħassibna bejn il-Pilatus Bank u persuni politikament esposti mill-Azerbajġan Aħna irċivejna komunikazzjoni mill-Pilatus Bank illum jiena ma kellix ċans illi neżamina bir imma jina nisab ċerta li l-membri ta' delegazzjoni se jifluwa sew imma uh, din l-istarja tajt illi il-modell ta' negozju ta' dan il-bank mhuwiex sostenibli u eh, li għal daqstant din għandha tkun xi ħaġa li tħasseb il-gvern ta' Malta. Ħaġa oħra, id-direttiva kontra il-ħasil tal-flus, direttiva numru 4 li kella tkun infurzata fl-istati membri kollha minn ġunju tas-sena li għaddiet għada miex qed tiġi implementata f'Malta Hemm ħafna affarijiet oħrajn il-każijiet ta' libel eh, li saru kontra ġurnalisti Maltin bilan li dawna jissiktu imma jiena se nieqaf bil hawnhekk billi ngħid illi għandi mistoqsijiet nixtieq nagħmel mistoqsijiet lill ministru illi eh, ġentilment ġie hawnhekk biex jitkellma manna ma nafx jekk se kolli l-opportunità li nagħmel dawn il-mistoqsijiet, mistoqsijiet fuq dawn il-fatti u li t-tweġib illi qegħdin nistennew li ninataw. Imma jiena għandi mistoqsija waħda issa. Is-Sinjura Karwana Galizja ippubblikat eh, bosta emails fit-23 ta' Mejju tas-sena li għaddiet u rew li il-Ministru, il-Prim Ministru, membri oħrajn tal-Gvern, flimkien ma' Henley and Partners, li hija il-kumpanija illi topera din l-iskema għal-beħ tal-passaporti Maltin, kienu, ma, kienu edin jeddu illi jihdu azzjoni fil-rati tar renju Unit kontra il-Sinjura Karwana Galizja. Ija ħaġa pjuttost stramba illi l-autoritajiet nazzjonali din eh, jeddu ġurnalista indipendenti u blogger. Ma nafx kif tista' tkun spjegata sitwazzjoni bħal din u din il-mistoqsija inħallija mal-Ministru issa hemm bosta mistoqsijiet oħrajn imma ma naħsibx illi baqali aktar ħin issa biex namilhom. Grazzi ħafna Sinjura Gomez Għandi bieċa xol kważi impossibli x'namel għaliex għandna biss sija għal dibattitu u hemm bosta kellima li jixtiequ jipparteċipaw. Ħanajdilkom kif se nimxu. L-ewwel se konna round tal-koordinaturi mill-libe u mbagħad il-koordinaturi tal-Kumitat Pana. Umbat wara naddu għal membri tal-delegazzjoni membri oħrajn tal-komitat u sen itlobkom illi iżommu biss mal-ħin ta' zewċ minuti. Għalix Signora Mezzola. Thank you, Chair. Um, I would like to start by thanking... Grazzi, ħafna jena nishti nibda billi nirringrazzja l delegazzjoni għax xol eccellenti illi għamlu xol li għamlu btant reqqa. Irrit namela ċara illi il dak illi kixef dan il-rapport, il-ħazen illi kixef ma jirrapprezentax il-Maltin u l-Awċin kolla, pero juri u koll kemem bżon ta' bidla. Il-delegazzjoni il-taqat mal-Prim Ministru, Soċieta Ċivili, informaturi, il-prim imħallef, ġurnalisti u l-pulizija u kellhom stampa ċara ta' situazzjoni, mhux għax kien hemm bżonn illi ġajduna il-deputati parlamentari li jaqaru kaza li l-pulizija laqas biss investigat u laqas prosegwit l-akkużazzjonijiet ta' ħasil tal-flus u korruzzjoni mill-membri tal-gvern, jew inkella li l-informaturi irridu jkunu imħarsa u eh, li l-ġurnalisti għandhom ikollhom il-libertà illi jiktbu mingħajr ma jinqatlu u li l-kultura ta' impunità trid tieqaf ta' kollu messu kien ċar u evidenti il-Prim Ministru eh, tbissem u eh, mamel xejn meta il-taqma delegazzjoni u il-kellim tiegħu fil-Kunsill tal-Ewropa għam għal l-lulet il-Dafni Karwana Galizja li f'Malta kollox miexi fuq ir-rubini u li ommom kella l-libertà li tikteb li trid. U huma għalulu kif tista' tajda dawn l-affarijiet meta nqatlet għal dak li kitbet. Dana biex intikom idea ta' kif taħdem din l-amministrazzjoni il-gvern tana għatta kalili, soċjetà ċivili u l-membri kollha ta' delegazzjoni u Anna Gomez eh, b'mod partikolari u ma se jkomplu imma aħna maħniex se nċedu għal din l-intimidazzjoni aħna qed nagħmlu hawnhekk aħna qegħdin niqfulhom għaliex jekk aħna niqfulhom niqfu flimkien ma jirnexxilhomx jelbuna. Malta huwa għandu jkun pajjiż fejn eh, dak li suppost jiġri mhux biss ikun miktub fil-karta imma isseħ fir-realtà u li ġurnalisti jkunu jistgħu jiktbu mingħajr ma jibżaw għal ħajjithom. L-istat ta' dritt daku u xogħolna hawnhekk huwa propju dan illi il-Maltin u l-Awċin m'għandhomx ikunu ikkaratterizzati ma' dawn l-affarijiet. Għalhekk aħna se nkomplu ninsistu illi dawn il-bidliet jitwaslu. Grazzi, Sinjura Mezzola. Thank you very much. Let me start with saying that we... Grazzi ħafna, qabel xejn nibda billi ngħid illi kanna il-Panama Papers u l-Paradise Papers. Għalfejn, daw ħarġu għaliex il-ġurnalisti għamlu biċċa xogħol tajba. U kien għalhekk imbagħad illi waqafna il-Kumitat Pana hawnhekk fih dan il-Parlament u nittama li nwaqfu anke kumitat ieħor sal-aħħar tax-xahar li jmiss. Issa, kien il-kontenut tal-Paradise Papers u l-Panama Papers li wassal l investigazzjoni f'Malta le ma kienx. Kien il-qtil ta' ġurnalista illi wassalna biex nidu din il-missjoni f'Malta. U għawek għaw żewġ affarijiet illi rridu nqodu l attenti. L-ewwel net, hemm xi ħaġa li toħroġ mill-papers kollha, il-kwistjoni ta' korruzzjoni, ħassil ta' flus, u eh, irridu ninvestigaw jekk din hija xi ħaġa individwali jew inkella xi ħaġa sistematika. U bagħad hemm xi ħaġa oħra saħansitra iżjed inkwetanti, jiġifieri min ordna il-qtil tal-ġurnalista. Dan kollu iwassal iwassalna biex nikkonkludu illi hemm bżonn iżjed investigazzjoni, irridu nkunu nafu x'inhu għaddej. U irridu investigaw daw l-oqsma kollha li semmejtu, għalhekk nittama illi dan il-kumitat addizzjonali li semmejt verament jitwaqqaf. Fl-istess ħin jiena napprezza wkoll il-fatt li l-Ministru tal-Ġustizzja Malti qiegħed magħna llum m'għandix dubju illi huwa ser ikollu l-interpretazzjoni tiegħu tar-rapport u ser jirreaġixxi bil-mod tiegħu, imma jekk tippermetti li nixtieq inżid mistoqsija oħra, jekk forsi ma jkollux ċans iweġibni għawek minħabba limitazzjonijiet fil-ħin, jistanka jibat li ir-risposta bil-miktub. ħana mezzewċ mistoqsijiet, l ewwel l-uffiċju tal-Avukat Ġenerali e, jiġi skrutinat b'mod regolari mill-Greco tal-Konsil. U nishtiqek tajdinna xħareċ mill-liżet evalwazzjoni reċenti. It-tieni mistoqsija Is-sistema ta'kom ta' e, ta' inkjesta u ta' investigazzjoni minnaħat tal-maġistrati kif taħdem? Intom qegħdin tinvestigaw xi allegazzjonijiet illi kienet għamlet Daphne Caruana Galizja fil-kidbit tagħha u xħareġ minn dawn l-investigazzjonijiet jekk qed tagħmluhom. Grazzi ħafna lis-Sinjura Sipel issa. Ħanisimgħu il-koordinatur tal-pana Sur Simon fisem l-SND. Grazzi ħafna President. istenna sama kulħadd jilbes il-headphones. Jina nixtieq nirringrazzja lid-delegazzjoni tar-rapporti li prezentaw. Għal darbohra għanna ħafna mistoqsijiet d-dimna illi konċernaw stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dina mijiex l-ewwel darba illi fil-Komitat Pana u fil-Komitat Speċjali dwar il- taxxa miex l-ewwel darba li qed insibu sitwazzjoni qudiemna fejn eh, hemm affarijiet li qed jiġru fl-istat membru u li jirrikjedu investigazzjoni iżjed fil-fond. U għalhekk naħseb li hawnhekk importanti illi nistabilixxu ċertu linja fil-Parlament, rridu nimxu ma' din il-linja ta' tkoblija ta' investigazzjonijiet. Dan nista' nagħmluh billi jkun hemm kumitat speċjali li jindirizza dak kollu li għaddej f'Malta u anka kwistjonijiet oħra fi stati membri oħra. Naħseb illi e, dan huwa kumitat li tagħmel xogħol oġġettiv, irid ikun ċar f'xogħlu u irid jistabilixxi ċertu parametri illi e, fissru illi l-istati membri għandhom ikollhom l-istess trittijiet illi kollhom li għandhom anka pajjiżi terzi. Għandna lista tal-Komissjoni tal-Rifuġi Fiskali ta' Tax Havens u il-Komissjoni kienet suġġerit li eh, ikun hemm reviżjoni ta' din il-lista biex ikun hemm sensiela ta' pajjiżi li jitneħew minn fuqha. Imma Fil-kas ta' Malta u anke pajjiżi oħrajn hemm ċertu affarijiet pendenti, hemm ċertu dubji. U naħseb li f'dan il-Parlament għandna nanalizzaw mill-qrib dawn il-mistoqsijiet kollha li saru dwar Malta u rridu nisiltu konklużjonijiet minn dawn il-mistoqsijiet, irridu naslu ximkien bihom, imma qabel ma naslu għal-konklużjoni irridu nagħmlu eżami fil-font. Grazzi, issa fisem li sijar għanna koordinatur tal-pana is-sur Lukas. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nishtiq nixtieq nirringrazzja lid-delegazzjoni illi żaret Malta. Hemm ukoll kwistjoni oħra x'kien jiġri kieku l-Parlament ma ddeċidix li jibad delegazzjoni hemmhekk wara dan il-qtil skandalus ta' Dafni Karwana Galizja? Kieku min kien jagħmel xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni f'Malta? Għaliex mir-rapport joħroġ ċar illi mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa ta' darba, qed nitkellmu fuq diffikultajiet strutturali. Hemm ċertu nuqqasijiet strutturali illi joħorġu mill-fatt illi l-infurzar tal-liġi ma jaħdemx sew, jaħdem b'mod kajman immens u hemm ħafna ambjent ta' nepotizmu, korruzzjoni f'Malta, hemm ċertu prattiċi illi ma tistax sejħilom demokratiċi. U mittera f'Malta donnu kulħadd jaf, kulħadd jaċċetta illi l-voti jistgħu jinxtraw, iċ-ċittadinanza tista' tinxtara wkoll, u ħafna drabi laqqas sinu ċar lil min qiegħda tinbih din iċ-ċittadinanza għal ammonti kbar ta' flus. U għalhekk dan huma kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati. Issa, mistoqsija hija kif se nagħmluh dan. Il-Parlament Ewropew mhuwiex qiegħed f'pożizzjoni illi jkun il-gwardjan ta' trattati dak huwa l-irwol tal-Kummissjoni suppost. Forsi l-Kummissjoni m'għandix biżejjed riżorsi biex tmur Malta u tara jekk is-sitwazzjoni tjibiex, imma naħseb li rridu nsibu xi mod kif nibqaw nosservaw u nibqaw nagħmlu sorveljenza ta' situazzjoni f'Malta u naraw jekk ikun xem xi titib. Dak huwa li rridu niddiskutu hawnhekk biex il-til ta' Daphne u il- eh, nuqqasijiet li rajna ma jkunux eh, sempliciment f'rapport ma jkun hemm ukoll segwitu. Issa f'isem l-alde Signora Intveld. Yes, thank you, Madam Chair, and uh, I would like to welcome uh, once more the Iva jina nishtiq eh, nilqa għal darbohra lill laħwa Karwana Galizja, għed nħu għosna rakom għawek u għed nħu għosna nkanara lill-Ministru Malti. Benta rajt il-rapport verament xukjajt ruħi konna smajna li hemm korruzzjoni, man mbagħad meta qrajt id-dettalji fil-rapport bejnu bejruħi jed dawn huma affarijiet li ma narawhomx ta' kuljum eh, fil-Parlament u ma affarijiet seri ħafna u hemm deskrizzjoni ta' affarijiet li tant huma ħażina illi xi ħadd derlu illi hemm bżonn joqtol biex isolvuhom, biex isolvihom, biex jattihom. Issa, is-sur Muscat eh, ta' daru lill-Parlament Ewropew u darba kien parti minn dan il-Parlament, infakkarkom, din hija xi ħaġa verament ta' dispjaċir għal xi fisser li qed jagħti daru wkoll liċ-ċittadini kollha illi qegħdin isegwuna. U eh, eh, nerġa' dan kollu huwa żbaljat għaliex l-Unjoni Ewropea, kif għal sur Luke, għandha rwol importanti ħafna fl-issib eh, soluzzjoni għal dan kollu. Jider eh, ċar li Malta qed issir ħolqa dajfa mill-katina tal-Unjoni Ewropea. Xi fisser dak li qed naraw b'rabta mal-ġustizzja u korruzzjoni jiridu f'moħħi per eżempju l-unità tal-intelligenza finanzjarja, jekk aħna ma nistgħux inserħu fuq l-informazzjoni li qed niġbru mis-sistema, mela kif se nissiguraw illi hemm ordni, sigurtà u rispett lejn liġi fl-Unjoni Ewropea. Iridu naħdmu għabbażi tal-prinċipi li aħna nassumu illi hemm konformità, mhux li hemm nuqqas ta' konformità. Issa inti mistoqsija li nixtieq nagħmel il-Ministru anke lill-Kummissjoni il-til ta' Daphne Karwana Galizja ilu tletxur, il-bira ħala tletxur. Xi progress eh, kienem sissa fl-investigazzjoni, tistaw tispiegaw li jekk l-arrest ta' dawk it-tlieta min-nies għandix nieħduh bis-serjetà, ma nafx jiena minix pulizija, ma Meta qrajt eh, l-aħbar fil-gazzetti, jiena għalbiet dina donna farsa. Dana kien eh, til politiku, ma qatilix xi ħadd tax trid ira l-portmoni. Iġifiri, hija ħaġa serja ħafna l-investigatur kemm indipendenti. U bagħad hemm il u wkoll tal-golden visas. Dina hija xi ħaġa li forsi f'Malta hija iżjed elaborata ma teżisti wkoll f'pajjiżi fi-stati membri oħrajn. U naħseb illi wasal il-mument illi l-Unjoni Ewropea eh, tinvestiga daqsxejn kif qed tirregola il-permessi ta' residenza. U jiena nixtieq insaqsi, kemm kien hemm liħ bin din l-iskema tal-Golden Visas u intom kif tagħmlu screening tal-persuni kollha illi jitolbu il-Golden Visa lix zgur eh, li dawk li jitolbu mhumiex sempliċement nies eh, xi anzjani Russi. Issa l-aħħar mistoqsija, Sinjor President, jekk permettili, il-Kummissjoni deċidiet li talimina il-rapport annwali tal dwar korruzzjoni. Il-Kummissjoni nixtieqa tajli Kif se nindirizzaw problemi ta' dan it-tip jekk ma jesistix dan ir-rapport annwali? Grazzi ħafna is-Sinjura Pagas Ordundua pala koordinatur tal-komitat jekk joġbok zom ma' zewċ minuti. Għalix ma' nixħan laħu jekk kullħat jgħabis il-ħin tijaw jekk joġbok. Iva, Sinjura President, jina Nixtieq nirringrazzja lill membri parlamentari illi marru fuq din il-missjoni f'Malta. Nirringrazzjahom tal-informazzjoni li ġabru, informazzjoni li verament ix-xukjatna. Nixtieq nkun naf jekk huma jaħsbux illi din it-talba ta' informazzjoni dwar l-IIP u l-lista ta' miġtara ċittadinanza u xta' tkun disponibli għal-pubbliku. U il-kollega għalli li ħana maħnix kompetenti biex nkunu gwardjani ta' trattati, maħna għanna kompetenza politika, dan wara kollox huwa parlament. U nemmen li aħna għanna il responsabilità politika, responsabilità morali sabiex eh, fid-dawl ta' dak li ġara f'Malta, li ġara l-Sinjura Karwana Galizja, Inkomplu naħdmu, inkomplu investigaw, l-impentana ma jistax ikun sempliciment klim fira, li eventualment jintnesa irridu nkomplu, irridu namlu xi tip ta' segwitu, irridu kunem xi tip ta' segwitu li joħroġ minn dak li investigajna fil-Komitat Pana. Il-ħidma tagħna ma spiċċaċ għaliex hemm problemi strutturali u wara kollox artiklu 2 tat trattat żgur li f'Malta eh, ma tantx qed jiġi prattikat kif suppost. U nittama li konna biżejjed informazzjoni biex inkunu nistgħu naħdmu biha. Grazzi ħafna. Issa fissam il-komitat pana għanna l-koordinaturi tal-ħodor is-Sur Gigold. Grazzi, l-ewwel net nirringrazzja lil kollegi tal-kooperazzjoni tajba illi kellna f'din l-aħħar sena nista' ngħid. Nirringrazzja anke lill-Ministru u mod partikolari l-ulit Dafni Karmala Galizja tal-li qegħdin għawek. Nittama li nkunu nistgħu insibu daqsxejn ħin biex anka natulhom naddulhom il-kelma naħseb hija xi ħaġa normali illi huma jgħidulna x'jixtiequ jaraw mill-Parlament Ewropew. Jiena ma nixtieqx noqgħod nirrepeti, naħseb illi li se ħaġa li ġibdit l-attenzjoni matul iż-żjara li għamilna kien il-fatt illi Sirna nafu illi il-problema miex biss il-ħasil ta' flus u dak li ħareġ mill-Panama Papers, imma sirna nafu illi hemm kultura ta' impunità, hija xaġa sistemika. Sejna nafu illi ma kien hemm l-ebda każijiet ta' korruzzjoni fuq livelloli illi waslu biex jinfetaħ każ il-qorti għalkemm kien hemm indikaturi serji. Per eżempju, il-kontratt tal-Electrogas għalfejn ma kienx investigat kif imiss, il-privatizzazzjoni tal-isptarijiet għaliex ma kienx investigata kif imiss. Għaliex għandna stat membru fejn il-prim il imħallef qed jgħid illi hemm tnaqir fl-istat ta' dritt. Barra minn hekk hemm ukoll sinjali illi il-votanti qed jiġu influenzati billi jingħataw kontratti pubbliċi. Dan kollu suppost li wassal għal investigazzjoni. U għalhekk nemmen li għanna nkunu serja, għanna nieħdu dan l-affarijiet bis-serjetà. Anka Nexia BT ma rispettawx kompletament il-liġi Ewropea u mamlux id-diligenza dovuta u xorta waħda ħadd ma investikom. U għalhekk naħseb illi għandna natu daqatajn sew lil dawn l-affarijiet kollha, u għalhekk insejjaħ biex il-Kummissjoni tagħmel segwitu, tiddiskuti dak li tiskopri mana u l-Parlament nittama li jkompli jaħdem ukoll. Għandi mistoqsija lill-Parlament. Tista' tinforma l-Parlament dwar l-iskambju ta' informazzjoni ta'kom mal-Kommissjoni, naf li hemm skambju ta' informazzjoni għax il-Kommissjoni qiegħda investiga dawn l-allegazzjonijiet. Tista' tinfurmana li jenna dwar l-iskambju li kien hemm tista' tibatinna anka eh, reazzjoni bil-miktub għal rapport tagħna dik tkun xaġa siwija ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi l-Sur Gold. Jina naqbel ma' suġġeriment tiegħek li Għanna naddu l-kelma l-uliet il-Sinjura Karwana Galizja l-ftitħin. Imma peress li inti parteċipajt anka fil-missjoni, eh, inti kont intitolata tal żewġ minuti ta' biex titkellem, nissuġġerix il dawk iż-żewġ minuti tħallihom għal uliet sinjura Karwana Galizja. U s surgi kolti tgħid li bil-qalb kollha. Tajjeb, mela ħankomplu imis s'issa fissam il-koordinaturi il sinjura Kapel mill-INF. We, uh, all the coordinators uh, spoke, so we turn now. Tajjeb, id l-koordinaturi kollha tkellmu mela issa ħanaddu għal-membri tal-missjoni illi uh, marru f'Malta. Ħajib ta' surkaza. Grazzi, signor President. L-onet irrit nesprimi l-apprezzament tiegħi għal-kollegi għal-professjonalità li jurew fil-preparazzjoni ta' dan ir-rapport. Il-temi li għandhom jiġu indirizzati huma ċari L-ewwel tħassib għalina u ovvjament il-fatt li persuni fl ogħla livelli tal-gvern inqabdu li kienu involuti f'attività kriminali u għadhom fil-kariga sal-ġurnata tal-lum. Dawk li ħolqu strutturi għal ħasil ta' flus għadhom bil-liċenzja u l-bank li ntuża biex jinħasslu il-flus jibqa' jaħdem isu xejn mhu xejn. Trattant rapporti mill-FIAU ta' Malta li insistu li l-pulizija tuħu passi kontra dawn in-nies baqgħu injorati. L-impunità li teżisti hija xokkanti. U f'dan l-ambjent li l-ġurnalista Defni Karwana Galizja inqatlet. Dak li kitbet dwarhom Defni għadhom fil-poter. Pilatus Bank jibqa' jitħalla b'liċenzja fl-Unjoni Ewropea. Nexja BT tiqpa tirċivi il-kontratti tal-gvern Lum għanna fostna il-Ministru Owen Bonnici. Xter jajdinna? Ser jajdinna li l-gvern daħħal liġi tal-whistleblowers. Imma mux ser jajdinna li jiproteġu biss whistleblowers li jappoġġjaw l-gvern tijaw. Ser jajdinna li daħlu liġi li tneħ l preskrizzjoni fuq il-korruzzjoni. Imma mux se jajdinna li ħatfu politikament l-FIU u l-pulizija biex ma jittieħdux passi kontra l-kollegi tijaw. Ser jgħidilna li daħlu ġliġi ġdida dwar il-medja. Imma mhux ser jgħidilna li meta defnin atlet kienu għadhom kemm ġew ifriżati l-assi kollha tagħha mid-deputat mexxej tal-partit tiegħu stess. Ser jgħidilna li għaddejjin inkjesti maġisterjali f'Malta. Imma mhux ser jgħidilna li l-Prim Ministru appella fil-qrati biex ma jħallix l-aktar fatti gravi jiġu investigati, se jiprofa jdawwar dan id-dibattit forma ta' attak fuq Malta. Le, Ministru, Din iġlida għal Malta, għal poplu Malti għawċi, u kontra gvern korrot. Grazie ħafna. Thank you, Mr. Casa. Mrs. Uh, uh, Grappini, please. Grazie, Mr. Casa, signora Grappini. Grazie, ħafna. Jena grata tal-opportunità l-inkumparti mid-delegazzjoni li saret Malta. Issa ħanibda ħammur eh, direttament għal konklużjonijiet għaliex diġà intqal ħafna mill-kollegi. L-ewwel qed naħseb illi eh, il-perjodu ta' analiżi għamilna dwar ta' dan ir-rapport kien qasir wisq. Naħseb illi għandna nkomplu nanalizzaw dan il-rapport, ma naħsibx li kellna ċans anka niltaqgħu mal-atturi kollha involuti, għandna nieħdu ftit iżjed żmien biex nixtarru sew din l-investigazzjoni dwar Malta. Laqas kellna ċans per eżempju nitkellmu mal rappreżentanti kollha tas-soċjetà ċivili u inkella tal-mezzi tax-xandir, l-Avukat Ġenerali lanqas offrinna tweġiba l-mistoqsijiet li għamilnilu jiena saqsejtu għalfejn l-investigazzjoni fil-qtil ta' Dafni Karmala Galizja qed iddum daqshekk u ma weġibniex. Meta iltqajna mal-mezzi tax-xandir, saqsejt Eh, jekk eh, meta kidbu martikli dwar skandli finanzjari għamluħ bazi ta' rapporti konkreti u ma weġbunix. Hemm ħafna affarijiet li ma nix tweġiba tagħhom u rridu nqogħdu attenti. Aħna iltajna naturalment ukoll ma' netwerk ta' soċjetà ta' soċjetà ċivili. Għajna wkoll ma' membru tal-Partit Nazzjonalista eh, ma nafx, ma naħsibx qed nagħmlu xi ħaġa etika illi naġlu daqseg ma nistawx noqogħdu nilabu bil-ħajja taċ-ċittadini b'dawn l-affarijiet ma ninsewx li hawnhekk inqatlet ġurnalista. Il-drittijiet għal libertà tal-espressjoni f'Malta jrid ikunu definiti aħjar. Aħna iltqajna anke mas-sur Austin Gatt illi huwa ex-ministru u li kien involut fi skandlu enormi relatat mal-xiri ta' żejt u kien involut anka kien involut anka banek fl-Svizzera, eccetera. Iġifiri, ma naħsibx li għanna noqodu naħsbu bil-mentalità tal-grupp politiku tagħna, irridu naħsbu dejjem f'termini ta' drittijiet u s-sigurtà taċ-ċittadini Maltin. U allura li rrid ngħid huwa għandna nieħdu iżjed żmien biex nanalizzaw sew is-sitwazzjoni f'Malta. Grazzi. Is-sur Ħaġi Ġorġu. Grazzi ħafna, Zinjura President, jiena l-ewwel nett. Nixtieq nirringrazzja lis sinjura Gomez u lill-membri kollha l-oħra li marru għall-missjoni f'Malta. Għaliex kienet missjoni brillanti, jiena wkoll ixxukjajt ruħi b'dak li ħareġ mill-missjoni imma. Nixtieq ngħid illi dina mhijiex problema Maltija, hija problema Ewropea. Jekk dan ma nirrikonoxxuhx, mela mhux se nkunu nistgħu najnu lil Malta. F'Malta hemm proċeduri eh, xejn trasparenti u dawn l-affarijiet irdu jiġu indirizzati. Per eżempju, il-Bank Pilatus. Kif nistaw għatna naċċettaw illi il-bank għandu biss 130 il-klient u eh, ammont enormi ta' flus id-depozitati fih? hija xi ħaġa li mhijiex loġika li ma nistax nifmuha. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid hija dwar is-Sinjura Marija Efimova illi hija whistleblower u ikelmitna permezz ta' Skype. Inħareġ eh, inħareġ mandat tar-rest kontrija f'Ċipru għal affarijiet separati, affarijiet oħra. U ma nafx jekk dan kollu għandu x'jaqsam mal-fatt li hija l ġurnata whistleblower. Jiena u s-Sinjura Gomez diġà ktibna ittra lill-Avukat Ġenerali ta' Ċipru biex informana ħjar fuq l-allegazzjonijiet kontrija u għalfejn inħareġ mandat tal-rest Ewropew u internazzjonali kontrija. L-aħħar iżda mhux l-inqas jiena wkoll xtaqt eh, nagħti merħba hekk l-lulit is-Sinjura Karwani Galizja u xtaqt nofrilhom il-kondoljanzi tiegħi. Grazzi ħafna. Uh, now I turn Tajja issa nixtieq indur lejn il-membri l-oħra tal-kumitat illi u jintervjenu. Għandi fil-fatt tlet membri li xtiequ jintervjenu Is-Sur Bakker, Sinjura Fajon u s-Sur Zamit. Nala issa il-lista ta' interventi. Nibdew bil-Sinjora Becker, jekk joġbok. Innipruvaw inżommu mal-limitu, l-limitu ta' żewġ minuti. Sir Becker. Iva, grazzi Sinjora President, ser niprofa namel l-almu Grazzi li Sinjora Gomes għal dan il-rapport dwar zjara f'Malta. Il-konsegwenzi principali li naslu għalihom il-lum, mux bis rigward l-istat ta' dritt, il-ħasil ta' flus, iżda anka kas ta' til bisfont serju ħafna ta' korret ta' korruzzjoni kbira illi qed jiġi imħares anka mill-uffiċjali tal-ġustizzja u tal-pulizija. L-influenza diretta illi ċirkondat dawn il-fatti. Nixtieq ngħid illi il-persuni, ċittadini ta' Malta ma jixirqlhomx dan kollu, ma jixirqlhomx din it-tikketta madwar id-dinja. Suppost il-persuni involuti fil-ġustizja fil kellhom jirrisenjaw, kellhom jagħmlu dan xur ilu. Aħna rridu inkomplu nresqu dim il-rati dawn il-persuni ta' karigi daqshekk olja li jinsabu anka fil-Gvern Malti, membri tal-Gvern Malti. Jiġifieri huwa assolutament inaċċettabbli illi s-seta kriminali, elementi ta' seta kriminali ta' dan it-tip jitolbu li jiġi arrestat eh, MP bħal David Kaza. Hemm bżonn ta' iktar ċarezza rigward il-Panama Papers u rigward dan il-qtil daqshekk brutali li seħ. Ngħidilkom il-koll uffiċjali responsabbli f'Malta. Minn hawnhekk inkluż lilek ngħid eh, Sur Ministru tal-Ġustizzja, David Kaza għandu l-appoġġ sħiħ tagħna u inti mhux ser jirnexxilek fl-intenzjonijiet tiegħek. Persuni stmati f'Malta ifqu fuq saqajkom. Intom tistaw serħu raskom fuq David Kaza u l-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi, Sur Becker. Issa, il-Sinjura Fajon. Grazzi, Sinjura President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lid delegazzjoni li għamlet iżjara ġewwa Malta għat ta' dan ir-rapport hemm ħafna fatti f'dan ir-rapport iżda hemm ukoll ħafna allegazzjonijiet li qatt iridu jiġu investigati. Ir-rapport u dan id-dibattitu illum juru b'mod ċar illi ħafna xogħol qatt irid isir, juru wkoll illi dan ir-rapport ma jirriflettix opinjoni daqsek wiesa u juri wkoll li s-sitwazzjoni f'Malti polarizzata ħafna u għalhekk dan mhux biżejjed biex aħna nistabilixxu stampa ċara ta' kuljum qed nirċivu informazzjoni li aħna qed nieħdu b'mod serju ħafna, però aħna maħniex l-investigaturi awtorizzati. Aħna nagħmlu rakkomandazzjonijiet, però xogħol indipendenti u kredibbli jrid isir mill-awtoritajiet responsabbli f'Malta. Għalhekk eh, grata ħafna lil Ministru tal-Ġustizzja jinsab fostna llum u anka uħut mill-parteċipanti tad-delegazzjoni Eh, tad-delegazzjoni jinsabu għak fostna għaliex għadhom ma kizbux it-tweġibiet għal-mistoqsijiet tagħhom. Għandi xi mistoqsijiet jien ukoll, pereżempju, li ma miżuri ħa il-gvern biex ikun jista' isaħħaħ l-indipendenza u l-imparzjalità ta' sistema ġudizzjarja f'Malta u kif is-sistema ta' investigazzjoni tal-maġistrati taħdem f'Malta. L-maġistrati jiġu investigati l-allegazzjonijiet imsemmija mid-Defni Karwana Galizja Dawn qed jiġu studjati u investigati l-uliet ta' Daphne Karwana Galita jinsabu għek fosna millom jina studentom għal wieħed mill-avvenimenti li kellna reċentement f'din il-binja stess fejn aħna iddiskutejna l-libertà tal-kelma u f'dan il-Parlament Ewropew. Nikonkludi billi ngħid li ħankomplu insegwu eh, u nistudjaw il-fatti u s-sitwazzjoni Maltija. Grazzi ħafna Sinjura Fajon issa Sir Zamit. Ma nistax ma nivdix billi insellem minn qalbi lil Andrew u lil Matthew Karwana Galizja it-tnejn mit-tfal ta' defni li huma preżenti hawnhekk. Il-qtil brutali tal-mama ta'kom ma kienx biss qtil biex iwaqqaw fis-silenzju assolut il-persuna li dejjem kuraġġ kbir aġixxiet favur il-verità, imma kien l-attak fuq il-libertà tal-espressjoni tagħna kollha kemm aħna għaliex il-libertà tal-espressjoni tagħna hija l-libertà li insegwu dak kollu li kienet tiżvela defni dwar anki korruzzjoni fl-ola livelli sfortunatament tal-Gvern Malti bħalissa. U jina ma nistax ma nkunx urtat bin-nuqqas totali ta' azzjoni min naħa tal-Gvern għal rigward tar-rapport tal-Parlament Ewropew fuq is-saltna tad-dritt għannuqqas ta' azzjoni minnaħa tal-gvern fuq anki dak kollu li kien irrapportat mill-missjoni tal-parlamentari Ewropew ġewwa Malta. It-tweġiba minnaħa tal-Prim Ministru kienet li ju jagħti diskas tal-Prim Ministri, mhux tal-membri parlamentari Ewropew, li jfisser kif diġà intqal li qed injora il-vuċi tal-ċittadini Ewropej. Minnaħa tal-oppożizzjoni namlu f'Malta dak kollu li nistgħu biex niproteġġu l-ħarsin tal-medja. L-oppożizzjoni ħadet anki l-pass konkret li tippreżenta abbozz ta' liġi fil-Parlament ta' Malta kontra l-prattika marufa slaps, prattika biex kumpaniji bħal Bank Pilatus, bħal Henley and Partners jippruvaw iwaqqaw fis silenzju assolut ġurnalisti u media houses f'Malta billi jagħmlu kawzi u proċeduri f'ġurisdizzjoni li l-in mill-Unjoni Ewropea u dan huwa ukoll materja li irridu nieħdu bl-akbar serjetà. Għaliex din hija strateġija biex meta twaqqaf is-silenzju l-medja edha tkun attak kif spiegajt qabel fuq il-libertà tagħna kollha li nsegwu dak kollu li huwa rilevanti għalina. Thank you. Thank you, colleagues, for... Grazzi kollegi, grazzi tal-interventi daqshekk disciplinati illi qisu il-ħin u rispettaw il-ħin eh, għalik li kellukom allokat għalikom, issa naddi kelma l-Ministru. Ministru, ħajkollok bis ħames minuti biex twieġeb il-mistoqsijiet li saru lilek. Umbat wara naddi l-kelma l-Kommissjoni, għaliex il-Kommissjoni wkoll għandha xi mistoqsijiet illum. Però nitlobkom illi Iżommu fil-qosor u tippruvaw twieġbu f'żewġ minuti. Mela, naddi l-kelma lill-Ministru għal-Ġustizzja, Isur Bonici. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi li permettejtuli li nkun hawnhekk fostkom biex nitratta dan is-suġġett. Ovvjament mis minuti jiena ma nistax inwieġeb il-mistoqsijiet kollha lanqas ma nista' nwieġeb għal parti mill-mistoqsijiet, però jiena disponibbli, disponibbli fejn tixtiequ meta tixtiequ jiena anke nista' nerġa' niġi hawnhekk biex inwieġeb il-mistoqsijiet kollha li tixtiequni nwieġeb bħala gvern. Aħna nixtiequ impinġu stampa reali ta' Malta. Din l-istampa li qed tpinġu llum mhijiex l-istampa vera ta' Malta U aħna ħerqana illi namlu nibdew dialogu ma'kom biex tassew impinġu stampa ġusta reali ta' Malta. Biex impoġġi konftit fl-istorja, biex impinġi konftit ix-xena. Ftit ġranet wara l-til ta' Defni Karwana Galizja li xokkel lil kulħadd u hawnhekk kiena mill-ġdid nixtieq nerġa' insellem Ma nesprimi l-kol doljanzi li tfal ta' Sinjura Daphne Karwana Galizzajna nifem ir-rabja tagħhom, nifem kif ħassuhom fil-ġranet illi għaddew. Dan il til ħallilna blaklim. klim. Ftit ġranet wara l til ta' Daphne Karwana Galizja kienem ġurnal, kienem kienem uh, ġurnal propju f'Malta illi għamel dikjarazzjoni eh, importanti ħafna, mhux ġurnal eh, kif ġipu laħaq dan huwa l-iktar importanti il-Sunday Times of Malta kien fil-fatt. U sar dawn sar daw il-mistoqsijiet jekk tafdax il-gvern, jekk tafdax il-pulizija, per eżempju, 72% jafdaw fil-gvern, 69% jafdaw fil-Prim Ministru. Jiġifieri hawnhekk kara tistgħu tarawha din hija dawn huma l-figuri, dawk huma kif din għanu kif jaħsibha il-poplu Malti. Jiġifieri rid nerġa' lura lejn dan ir-rapport li sfortunatament mhux qed jifhem eżattament ir-rwol ta' diversi istituzzjonijiet f'Malta. Dan ir-rapport jiddiskrivi kif l-istituzzjonijiet jaqdu dmirom u il-responsabiltajiet tagħhom. Għal minn hekk, apparti dawn l-iżbalji, min fassal dan ir-rapport saħaq fuq rakkomandazzjonijiet li jew huma mawis antiki jew mhumiex minnhom, mhux minnhom. Pereżempju, dwar deċiżjonijiet li ttieħdu fuq il-gvern għal kem stati membri oħra ħadu l-istess deċiżjonijiet jew inkella jaħdmu skont strutturi simili. Il-gvern għamel diversi riformi f'Malta, jina għandi lista sħiħa ta' riformi li ġew introdotti fl-aħħar ħames snin f'Malta, u aħna biħsibna nkomplu dan ix-xogħol bl-istess dedikazzjoni u bl-istess diligenza. U dan ma jissemmiex fir-rapport. Aħna ġejna mistoqsija minn min wieħed mill-kollegi tiegħek Skużawni, skużawni, jiena ma interrompejt l-ħadd, jiena għet hawnhekk biex inkellimkom Nwiġeb il-mistoqsijiet ta'kom kif tixtiqu, meta tixtiqu. Aħna trasparenti, aħna lesti li kolna dibattitu kostruttiv. Aħna gvern li nixtiqu li toħroġ il-verità. Aħna irridu eh, nippreżentaw stampa reali ta' Malta u tal-istituzzjonijiet f'Malta. Mela, kont qed ngħidilkom persuna minnkom saqsitni, Ministru tista' tgħidli l-allegazzjonijiet dawk li sjed serji il qed jiġu investigati bħalissa. Dawn qed jiġu appunt investigati u tweġiba hija iva. F'Malta għandna sistema illi kwalsiasi persuna tista' tippreżenta kwalsiasi informazzjoni. Issa sija lil maġistrat u dan il-maġistrat ta' investigazzjoni jagħmel investigazzjoni ta' dik l-informazzjoni li jkun għaddila kwalsiasi ċittadin u eh, il-fatti U l-allegazzjonijiet kollha li jiċċirkundaw il-ġurnalista Tefli li Karwana Galizja qed jiġu investigati mill-ġudikatura, inkluż waħda ta' natura sinifikattiva ħafna il l-Prim Ministru innifsu saqsa il-ġudikatura illi appuntu jistudja din l-allegazzjoni. Jiġifieri meta tgħiduli li f'Malta m'hemmx l-istat ta' dritt, li m'hemmx trasparenza f'Malta, dan mhux minnu għaliex l-allegazzjonijiet prinċipali qed jiġu investigati mill-ġudikatura fuq talba jew ta' l-ex ministru tal- um, tal-oppozizjoni jew nkellem il-Prim Ministru innifsu. Issa nixti nkellimkom eh, dwar uħut mill-riformi li introduċejna għaliex l-idea illi dan il-gvern qabad l-istat ta' dritt u rammija kompletament din hija allegazzjoni li mhijiex ġusta. Per eżempju, aħna eliminajna il-preskrizzjoni ta' atti ta' korruzzjoni fil-kas ta' tal-politiki għal kumplament ħajtom. Jiġifieri jekk il-politiċi tagħna f'Malta jagħmlu qatt ta' korruzzjoni dawn jistgħu jitresqu quddiem il-qorti f'kwalsiasi punt minn dak il-punt lura f'ħajjithom. Semmu li pajis iħor li jagħmel dan, barra hekk introduċejna għat għal-ħarsin tal-whistleblower. U jiddispjaċini ngħid li Sinja Gomex mhux qed tifhem eżattament kif dan din il-leġiżlazzjoni tal-whistleblowers taħdem, ma nasib li għandha ċort, għaliex il-leġiżlazzjoni tal-protezzjoni tal-whistleblowers hija tip ta' leġiżlazzjoni rara ħafna. Kien ma teżisti f'Malta u xi tnejn jew tliet stati membri oħra biss, però biex persuna tikseb il-protezzjoni irid jagħmel xi tip ta' żvelar Dinja xi ħaġa ovvja. Hekk jaħdem il-mekkaniżmu tal-whistleblowing u jekk l-iżvelar isir in bona fide huwa awtomatikament jingħata il-ħarsin. Jiġifieri eh, dawn l-allegazzjonijiet illi il-gvern mhux qed jieħu azzjoni huma spaljati rigward il-sur Ferris u anka is-Sinjura Efimova. L-Sinjura Efimova kella ħafna eh, eh, kommenti dwaru, però is-Sur Ferris jixtieq li kun li kollu status ta' whistleblowing, ta' whistleblower għaliex jixtieq jikseb ħarsien minn dik id-dispożizzjoni illi tipprojbixxi illi informazzjoni tal-FIAU li tiġi uh, pubblikata fl-FATFs u fl-Egmont, fil-prinċipju Egmont, jeżistu dawn il-possibiltajiet li tipprojbixxi l-persuni li jippubblikaw informazzjoni illi u informazzjoni privata. Is-Sur Ferris dan jixtieq jagħmel, u għalhekk mhux qed intuħ dan l-status. Nixtieq ngħid iżjed informazzjoni Sur Bonicini Tolbok illi tasala l konklużjoni. Iva, minuta, Signora President, dwar Għalek, t li din l-istampa mm, ta' Malta li mhux qed tipprova tejjeb is-sitwazzjoni tal-istat ta' dritt ma naqbilx magħha. Qabel l-azzjoni li ħadna um, l-imħalfin Na fil-fat um, għanna situazzjoni li uh, tinvolvi anka il-prim imħallef dwar suġġerimenti li jisiru dwar minna naħtru bħala Um, membri tal-ġudikatura dwar l-Anti-Money Laundering Directive aħna qed nieħdu azzjoni fuqha l-AMLD erba iva aħna implementajnija kemm jista' jkun malajr possibbli eh, ġifri wara ġunju għalix ġunju kellna l-elezzjonijiet u issa hija parti mill-leġislazzjoni tagħna. Barra minn hekk kienem bħal min ritjati l-impressjoni li Malta qed taffaċċa ir-riskju illi jiġi li f'Malta mhux qed jiġi imħares il-kunċett tal-istat tad dritt. Hemm dan ir-riskju ta' ksur serju tal-istat tad dritt. Jiena nixtieq ngħid li dan il-Parlament Ewropew li hemm konsens kemm minnaħa tal-Prim Ministru kif ukoll minnaħa tal-mexxej tal-Oppożizzjoni ta' Malta li dan mhuwiex il-każ fil-fatt propju il-bieraħ il-mexxej tal-oppożizzjoni f'Malta qal li huwa kontra eh, din l-allegazzjoni li hemm riskju serju ta' ksur tal-istat ta' dritt f'Malta u tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Huwa assolutament kontra u nixtieq ngħidu dan b'moċċar illi jiġi invokat artiklu 7 kontra Malta. Dak kollu dak li xtaqt ngħid f'dan il-Parlament Ewropew, nixtieq nistieden lil membri tal-Parlament Ewropew biex jibdew dibattitu uh, magħna dibattitu san. Aħna għalek edin għawek biex niprezentawkom stampa ċara ta' Malta u ngħidulkom kif qed nagħmlu x'qed nagħmlu biex nipproteġu nħarsu l-istat ta' dritt. L-istat ta' dritt li huwa l-qalbna li huwa l-bażi tad-demokrazija tagħna u hija r raġuni għaliex persuni bħali u persuni oħrajn fil-gvern jagħtu u jiddedikaw il-karriri tagħhom għal dan il-punt. Grazzi Sur Bonici. Il-President tiġi interrotta. Jekk joġbok, jekk joġbok. Zommu ordni fil-kamra. Grazzi ħafna. Issa ndur lejn lejn il-kommissjoni għandkom intom ukoll xi mistoqsijiet u xekk. L-ewwel rigward l-AMLD erba. Din ġiet trasposta f'Diċembru 2017. Jiġifieri l-implementazzjoni hija ħaġa, trasposizzjoni hija xi ħaġa oħra. Il-Kummissjoni qed tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni tad-direttiva. Rigward iż-żewġ mistoqsijiet ta' Sinjura Intfeld rigward il-skema ta' ċittadinanza f'Malta Kummissjoni qed tagħmel studju mill-viċin ta' dawn l-iskemi li għatu ċittadinanza nazzjonali fl-istati kollha inkluż f'Malta. L-liġi tal-Unjoni Ewropea titlob li fil-każ ta' dawn l-iskemi iċ-ċittadini jingħataw iċ-ċittadinanza jekk ikun jekk ikun hemm rabta ġenwina bejn l-applikant u l-pajjiż. L-awtoritajiet Maltin laħqu ftehim f'jannar tal-2014 eh, dwar, dwar din l-iskema. L-iskema kella titlob li ċittadini li juru um, residenza effettiva ġewwa Malta. Il-Kommissjoni qed tibqa' eh, tħares mill-viċin u tistudja mill-viċin din is-sitwazzjoni f'Malta. Rigward il-kwistjoni tal-korruzzjoni iva huwa minnu illi ir-rapport rapport annwali dwar korruzzjoni madux jeżisti sta minnu wkoll li din is-sena għall-ewwel darba ser ikun hemm sezzjoni wisa ħafna dwar il-korruzzjoni fil-rapport eh, tal-pajjiżi dwar Malta fil-semestru Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa nixtieq naddi il-kelma lil luliet eh, is-Sinjura Daphne Karwana Galizia nilqakom fostna f'dan il-komitat naddilkom il-kelma għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, u għatawnur għalina illi permettejtulna li nitkellem, ma konix qed nistennew dan, aħna sempliċement xhur nippruvaw niġġieldu għal drittijiet tagħna. Aħna Tlabna wkoll biex issir investigazzjoni fuq il-każ tal-mama b'mod indipendenti, każ illi qed jiġi mill-Prim Ministru ta' Malta l-ikbar biża tagħna, l-biża ta' kuljum fil-fan il-til. Il-persuna li qed tmexxi l-investigazzjoni tal-pulizija hija persuna li omna kienet qed tinvestiga stess ja ibsa ħafna illi aħna ikonna fiduċja fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna meta il-persuni li omna stess kienet qed tinvestika minħabba reati serji ħafna kienet eh, taħdem għalih eh, il mamma tagħna ma jisfax biex xejn, ma jintessiex. U x-xogħol li tagħmlu intom fih dan il-Parlament Ewropew hija xi ħaġa illi taffilna il-pis minn fuq eh, spallitna. Is-swed fuq l-abjad. U dan huwa xi ħaġa illi ħadd ma jista jiċħdu omna mietet. Iżda eh, xogħol tagħha għadu għaddej, għadu jgħix fix xogħol tagħkom. Jekk Eh, intom tifqu mill-xogħol tagħkom aħna ħanibqgħu nagħmlu dan ix-xogħol, però l-biċċa tkun ħafna ġan, aħna ma jinteressana xejn minn dan, sempliċement m'hemm ħadd li jirrappreżentana f'pajjiżna. Almenu mhux fit-tmexxija tal-ebda mill-partiti polit. Tinqeret memx verifiki reali li jisiru fuq min jixtri l-passaport Malti ma tkunx taf l-integrità Ewropea tibqa' tiġi mħarsa aħna maħniex esperti mm, mill-odot disponibli eh, lilkom bħala Parlament Ewropew, intom intomx investigaturi dan huwa minnu, però huwa minnu li qed toħolqu iżjed pressjoni. U iktar ma toħolqu pressjoni iżjed il-gvern ser ikun ser ikun meqjus bħala gvern illi huwa gvern illi l-ġustizzja Ntom eh, sirtu kolla esperti fil-problemi ta' Malta, pero sernejt xaħġa illi l-investigazzjonijiet ma ġistwar kazijiet ta' ħasil ta' flus. Dawn ħarġu bis wara li l-polizija maġi ġixiet dwarom u emmu kol. Grazzi il-ħsibijiet u imma nieħu l-opportunità eh, li eh, tal-prezenza tal-ministru għawnek biex eh, najdlu il- aħna stedinna l-prim imħallef kamilleri biex jiġi għawnek jitkellem maħna tlabna dokumenti mill tlabnijom u kol biex jiġu għawnek aħna sen komplu naħdmu najdilkom biss illi minn l-10 affarijiet aħna ġejna fil-31 ta' novembru sa l ewwel ta' deċembru u issa eh, aħna ħadda diġa mill-punt li mis fuq l-agenda grazzi ta' kem ikkooperajtu miegħi f'dan ir-rigward. Is-sur eh, Gostel u s-sinjura Langback biex eh, jieħdu postom għawnek ma' ġembi. laqatana. Għalek, jekk joġobkom, uħorġu barra u uh, komplu tkelmu hemmhekk. So uh, Ewropew għal monitoraċ eh, tal-drogi u l-dipendenza fuq id-drogi bħalma tafu l-aġenziji li għatmu f'dan il-qassam ħol u network sabiex it-tejbu kooperazzjoni bilaterali multilaterali fuq sma ta' interess komuni. Il-rapport annwali tal-2017 tal-attivitajiet ta' dan il-network gostel si għajdinna xkienu il-kisbiet ewlenin ta' sena li għaddiet il-Sur Langbeck jagħmel prezentazzjoni tal- tal-ħidma illi saret. Mbagħad is-Sinjura Langbeck ukoll hija nagħti merħba lil dawn il-membri tal-Kumitat Fem. Nagħti l-mikrofonu issa lis-Sur Gustel jekk joġbok ipprova ifrankanna ftit ħin ħalli nirkupraw xi ftit mill-ħin illi tlifna. Grazzi ħafna, Signora President, Lodwa tajba, Sinjuri, membri tal-Parlament Ewropew għalija huwa privileġġ illi niprezentalkom il-konklużjonijiet ewlenin ta' xogħol illi sar minn netwerk tal aġenzija tal-Ġustizzja u Affarijiet Barranin u, u intern, skużawni għal l-2017 qabel kien privileġġ għalija illi nipresjedi dan il-network għannom tal-EMCDDA Dan il-network jeżisti propju għalix hemm bżonn ta' kooperazzjoni pragmatika u għalhekk huwa kienet il-ħtieġa illi ħolqot din eh, dan il-korp. Aħna rridu nrawmu l-kooperazzjoni u anki biex nindirizzaw xi eh, suġġetti orizzontali se nkellimkom fuqhom minna u ftit momenti oħrajn mela L-ewwel ħaġa illi rrid ngħidilkom bħala messaġġ mingħand id-diretturi tal-aġenziji tal-ġustizzja u intern aħna li aħna nafu li dan il-komitat dejjem jipprova issib bilanċ bejn ir-riżorsi disponibbli u l-istennijiet li dejjem qegħdin jiżdiedu u jikbru ta' dak li għandhom jagħmlu l-aġenziji, aħna danna u koll rridu in issuħ um, fil-MFF li mis, dan se jkun importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea f'sitwazzjoni ta' wara il-Brexit, imma se jkun iktar importanti għal eh, qasam tal-ġustizja u intern anki minħabba xoħut mis suġġetti speċifiċi li se nkellimkom fuqhom minna u ftit minuti oħra. Ħaġa oħra li rrid ngħidilkom hija li iva waħda mill-ikbar sfidi li faċċaw l-aġenziji flimkien mal-Kummissjoni Ewropea hija li rridu insaħħu l-interoperabilità u l-iskambju ta' data, ovvjament dejjem skont il-limiti tal-mandat ta' kull waħda mill-aġenziji ma rridu nqisu wkoll tul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni l-ġdida fuq il-protezzjoni tad data personali. Aħna qed naraw illi għad baqa ħafna xisir aħna għamilna kisbiet tekniċi importanti sena li għaddiet flimkien mal-aġenziji l-oħrajn. Il-punt liħor, tielet punt li huwa ta' natura iktar orizzontali u għalli sabiex aħna nindirizzaw l iżviluppi fil-qasam tal-immigrazzjoni u fil-qasam tas sigurtà u biex nindirizzaw it-teddidiet interni u esterni il-kooperazzjoni eh, mal-pajizi li mumiex pajizi Ewropej u qed issir dejjem iktar importanti u eh, l-Aġenziji organizzaw laqa l-ewwel darba l dawk li huma responsabbli għal kooperazzjoni internazzjonali sabiex jaraw identifikaw fejn jista' jkun hemm opportunità għal kooperazzjoni iktar mill-qrib u kontribut aktar akbar mill-aġenziji differenti. Mela daw kienu it-tlet kummenti jew tlet messaġġi jew lenin li rrid inwaslilkom u issa ftit informazzjoni aktar uh, reċenti fuq jew tlet messaġġi jew lenin li rrid inwaslilkom u issa ftit informazzjoni aktar uh, reċenti fuq uh, operazzjonijiet transversali li saru, per eżempju, l-użu tal- ċiber eh, spazju ċibernetiku għal fini għat hemm bżonn li naddattaw il-qafas leġislattiv għall-era digitali. Ħantikom eżempju, meta l-Aġenziji Ewropej u Aġenziji Nazzjonali kuna qegħdin jiġġieldu kontra kriminalità ċibernetika li fin-natura tagħha stess hija transnazzjonali, huwa diffiċli ħafna illi nidentifikaw anki jekk xi progress sar, l-aġenziji u malesti illi joffru l-arfin espert tekniku tagħhom lill leġislatur sabiex jiġu identifikati xuħut mill-lakuni u uh, naraw issa kif se nimlewhom u nindirizzawhom. Jider ċar li għan il-nazjonali l-autoritajiet forzar tal-liġi irridu jkollhom lodot meħtieġa saru investimenti kbar fl-istati membri f'dawn l-aħħar snin imma dawn eh, l-isforzi irridu ikomplu. Hemm bżonn ukoll ta' tisħiħ ta' sħubija pubblika privata sabiex insaħħu il anzi permezz kummissjoni u EU deċidiet li tiftaħ il-laqa eh, teknika mal-industrija għall-aġenziji oħrajn ukoll li kun jistgħu jipparteċipaw. Mbagħad eh, semmit il-kwistjoni ta' taħriġ ġdid speċjalizzat u multidisciplinarju Eh, jgħatmu flimkien ma' seppu li ma' ftaka il-kontest hemm sfida kbira li xanna bżon ta' eh, għanna bżon nħarġu aktar nies u n-nies irridu jkunu mhux biss imħarġa f'termini ta' odot u metodoloġija ma li wkoll li kollom aċċess għat-tamir li kollom bżon biex jagħmlu xogħolhom. U eh, fl-aħħar net ukoll rapport il-ġdijt li prezentajna s-sena li għaddit flimkien mal europol u rapport konġunt fuq id-Darknet u eh, għal l-ewwel darba saret analiżi sħiħa tal-ċiklu tal-ħajja ta' wieħed mill-akbar doknets illi ħafna inizjattivi interessanti eh, l-ewwel net il-Frontex ħadet l-inizjattiva illi toħloq uh, toolbox għall immigrazzjoni sabiex nkunu nistgħu naraw x'nuqqasijiet hemm, nuqqasijiet fl-informazzjoni u anki għal dak li huma interventi ħaġa li semmewna li MCDDA granti, imma mhux biss għall-immigranti imma anki dawk l-esperti li jintbatu dan huwa punt importanti b'mod partikolari f'xi mill-kampijiet u l-postijiet fejn ikun hemm l-immigranti li MCDDA hija waħda Eh, mill-inqas li hija involuta li xaħna ma tantx naħdmu ma' l-immigranti imma kien hemm xi problemi wkoll ta' illi nofru kura. Ħaġa waħda li ħarġet mid-diskussjonijiet mal-aġenziji kienet illi dan id-dmir ta' kura u dan din ir-responsabilità għandha tkun estiża wkoll għal personal illi jaħdmu mal-aġenziji. Naf illi l-ħin qiegħed jafas m'għandix ħin għalhekk eh, se nadi għall-aħħar punt illi standards għal biex eh, nindunaw bil-marti li jittieħed għal screening u eccetera hemm linji gwida interni u koll u daw mux bil-fors ikunu disponibli fil-hotspots jew fil-kampijiet jew meta eh, jena ta' taħriċ l persuna attivitajiet għax ta' kisibuħan fil-rapport l-aħħar slide u ritratt tal-grupp ta' diretturi najdilkom u koll illi kena id direttur ġenerali ta' DG Home u DG Justice Dan kien importanti u kien utli u kol u naħseb il messaċ li nistan waslilkom prezentanti tal-Konsillu tal-Parlament u dana juri bitċar illi network issa huwa wieħed matur u li essenzjalment qiegħed jiffoka fuq il-kompiti konkreti li l-aġenziji jridu jwettqu biex jagħmlu jwettqu l-mandat tagħhom u jgħinu wkoll u jaqdu l persuni li jgħixu fl-Ewropa. U wissa naddi il- responsabilità ehm, responsabilta tal-presidenza tal-dan il-network l-Virginia Langback li hija president tal-Istitut tal-Ugwaljanza bejn is-sessi hija żgur se taħdem biex tkompli ehm, tmexxi dan in-netwerk il qudiem u anki eh, għaliex hija bridma verament kompetenti. Grazzi ħafna, Sur Gustel. Grazzi għal prezentazzjoni tijak tal-li zammejt mal-ħin u grazzi għal xol illi għamilt f'din l-axar sena taħdem f'dan il netwek Issa nati l mikrofonu l sinjura Langback għal darbohra nitolbok illi għet. Eh, Nitlobkom biex taħsbu dwar l-aħħar slide li jurina Alexi u eh, konna qed nitkellmu fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi fuq dan ukoll konna qed nitkellmu waqt l-aħħar laqa jekk intom tarsu lejn id-diretturi ta' disa aġenziji jiena l-unika mara. U għalhekk tistgħu taraw kemm hemm bżonn illi niddiskutu anki hawnhekk fil-Kumitat Libe. ħanajdilkom ftit senġibu ġdid bħala elementi ta' dawn l-aġenziji, id-disa aġenziji, bħalma tafu aħna l-unika aġenzija illi maħni ma naqawx taħt il-Kumitat Libe imma taħt il-Kumitat Fem u il-fatt li aħna qegħdin immexxu dan in-network se joħloq sinerġiji ġodda li xissa qed ikun hemm il-Kumitat Fem li qed jipparteċipa f'dan il-laqat. Imma il-Kumitat Fem għalmenu sakemm nkunu qegħdin immexxu aħna se jibdew jipparteċipaw. Alexi kien qed jgħid x'kienu qegħdin jagħmlu l-aġenziji u dak li qed nippruvaw nagħmlu huwa li aħna qed nippruvaw inżidu il-valur mizjut, mhux biss għall-Parlament jew għall-Kummissjoni imma koll għall-utenti u eh, għaċ b'mod partikolari. U eh, il-fokus il speċifiku huwa s-sigurtà u l-ġustizzja fejn il-maġġoranza ta' dawn l-aġenziji huma dawk li jaħdmu fuq l-immigrazzjoni fuq is-sigurtà. Aħna l-iktar l-istitut tagħna jiffoka l-iktar fl-appoġġ tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea minn ġewwa. Għalhekk aħna mhux se nkunu nistgħu nagħtu appoġġ l-aġenziji l-oħrajn li jaħdmu fuq l-immigrazzjoni jew s sigurtà imma aħna l-ewwel qabel kollox se nkomplu nibnu fuq xogħol li diġà sar. Eh, aħna peress li aħna istitut żgħir, aħna liċken u fil fatt il-kollegi qablu li Sepol se jkomplu jikkoordinaw l-attivitajiet ta' taħriġ u aħna flimkien ma l-attivitajiet ta' taħriġ se nżidu xaġa fuq il-vjolenza fuq in-nisa u il-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi il vjolenza fuq in nisa u il perspettiva tal ugwaljanza bejn is sessi il frontex u koll se jkomplu meċu l-gruppi ta' ħidma fuq immigrazzjoni, ġestjoni tal-frontieri, dak kollu illi għat irrid titkompla għatem xogħol xisir u għamportka u l-interoperabilità ta' sistemi ta' l-IT għalek eh, aħna sen komplu naħdmu, imma aħna partikolari x'sen sen kontribwixxu u għal-Kumitat Libe naħseb li se jkun interessanti ħafna illi eh, taraw u tisimgħu. L-ewwel ħaġa dak illi aħna benti għandhom in-nisa u l-irġiel bil-mod kif huma effettwati il-differenza li jistaw jamlu il-politiki Ewropej sabiex il-miżuri ikunu ippjanati b'mod effettiv, ġifiri mux b'mod ġenerali, imma dawk il-punti illi verament hemm bżonni li naħdmu fuqhom. Issa ftemna ċenuma l-istatistika fuq il-ġeneru dawk il-statistika li tkun maqsuma skont is-sess u mbagħad dak li jissejħu gender statistics. Irridu naħdmu flimkien l-ewwel bħala forma ta' taħriġ imma mbagħad irridu nurukom li f'ċertu waqsma partikolari sa tmiem is-sena rridu nurukom. Aħna se nitkellmu fuq id-diġitalizzazzjoni dak għażilna għaliex mill-perspettiva tal-ġeneru hija il-perspettiva hija priorità tal-presidenza tal-Bulgarija, tal-Awstrija. Irridu jaħdmu fuq it-teknoloġiji diġitali minn perspettiva ta' sessi. U dan se jkun utli aħna irridu infemu ftit aktar dwar dawn l-affarijiet. Jiena ma naħsibx li kelkom ħin imma irrid ngħidilkom nħossni gburija li id-diretturi kollha tal-aġenziji anki Alexi Eh, il-diretturi irġiel ta' dan l-aġenziji fl-Lisbona il-kol kemm aħna. Ok? Repet, sperga għum ta' l ma' pote. Għala, mela, għattilet darba ħanaraw nittama issa li kullħat jista jismani u jifimni. Jina għet nħu gost illi għet ikonna dan l-iskambju ta' informazzjoni u li għaw eh, ugwaljanza perfetta bejn is-sessi għax għaw kemm eh, marra kif ukoll raġel fuq il-panel. Grazzi tal-informazzjoni li tajtuna, għattulna fuq xiex edin taħdmu. Issa, l-ewel net kemtejn fuq dak li intomattu fuq strumenti ġodda biex eh, niġġildu kontra il-kriminalità intomattu li għanna insibu strumenti ġodda sabiex nidentifikaw u nsibu nindunaw bil-kriminalità ċibernetika intom semmejtu il-subija publika privata, miżura tajba, ideja tajba imma mhux bizzejiet. Beħsibkom tagħmlu xi ħaġa oħra, xi għodot oħrajn forsi biex jinkixfu reati ċibernetiċi Semmejtu wkoll il-saħħa fuq il-post tax-xogħol u standards interni għandna it-tamir meħtieġ kullimkien sabiex ninvestigaw u nkejlu dan il-fenomenu għaliex huwa importanti illi mhux biss ikun hemm ir-regoli imma wkoll li jkun hemm it-tamir u l-odot li huma meħtieġa. Iva, jiena naqbel għalli eh, Qabel ma, ma semmejtu inti dan il-punt illi f'dak ir-ritratt ma tantx rajna gwaljanza bejn is-sessi, kien hemm iktar irġiel bil-qabda milli kien hemm nisa marmara waħda. Dan jiena dejjem nipprova in nidħol fih dan id-dibattitu. Antropoloġikament in-nisa għandhom ċerti karatteristiċi li twildu bihom u naħseb illi n-nisa huma kapaċi jagħmlu kollox U għalhekk hemm bżonn li kunem hemm ugwaljanza akbar bejn is-sessi sabiex inwasslu aktar valur. Ħad gost e, nisim aktar li se taħdmu flimkien mal-Kumitat Libe għaliex bekk imbagħad ikonna l-opportunità illi ngħidu liċ ċittadini ta' pajjiżna dwar l-affarijiet illi qegħdin isiru u dana se jpoġġi l-Unjoni Ewropea f'dawl pożittiv. L-Onorevoli ħabejn l-Aġenziji Issa l-affarijiet huma aktar ċari hemm prioritajiet għall-2018 u eh, lilin. il-punti kollha li semmejtu huma importanti u naqbel ukoll illi hawnhekk fil-Kumitat Libe nis Kumitat Fem. Ippreżentajtu il-miżuri u attivitajiet multidimensjonali uh, u jina għandi tlet kommenti xnamel. Eh, nindirizzom iktar li MCDDA għalli xina qabel kont involut xiftit eh, ħidma u anki copyright ma din l-Aġenzija. L-ewwel net fuq l-użu ta' teknoloġiji ġodda za waħjar l-ċirkolazzjoni ta' droga permezz ta' kanali digitali dan huwa Eh, pjuttost fenomenu ġdid u rridu naraw x'inhu eżattament nifmuħ sabiex inkunu nistgħu nġilduħ. Ħaġa oħra il-droga fost li qed ngħidlek le imma aħna rridu illi ikonna uh, politiki favur l-immigranti u refugġati imma fl-istess ħin huwa importanti illi nkunu nafu s-sitwazzjoni tagħhom x'inhi għaliex l-istat tas-saħħa tagħhom ukoll jiddependi fuq din. Dana uh, għandu x'aqsam mal- eh, sistema ta' allerta bikrija fuq sustanzi psikoattivi. Forsi tistaw tajdulna xiftit eh, dwar il-tħejjijiet li qegħdin isiru. Grazzi Sur Surboni, is-Sinjura Head. Grazzi. Jina nishtiq nitkellem fuq il-dark net Jiena dimt ftit fuq dan is-suġġett ta' darknet fil kontesta l-ugwaljanza dan ukoll huwa importanti kif qalu il-kollegi ma nistax biss nitkellmu dwar l-ugwaljanza il aħna rridu li jkun hemm ugwaljanza fil-kumitati kollha u nixtieq ngħid ukoll illi għal ħapposta snin jena dejjem iġilet biex dan l-aspet ikkun minsuċ fl-aspetti kollha tal-ħidma tal-komitati bżon illi nżommu f'moħna din il-perspettiva tal-ġeneru kullimkien u ħadem eh, l-ugwaljanza mhux dejjem kienet perfetta, però issa jider illi l-affarijiet uh, jider illi veru hemm iktar nisa fil-komitati imma l-affarijiet mhumiex daqshekk sempliċi l-affarijiet mhumiex eżattament kif aħna eh, nixtiequ. Għalhekk aħna irridu niżguraw li hemm dan il din il-pressjoni sabiex in-nisa iva għaliex lej jaslu biex ikollhom ukoll inkarigi importanti kifat eh, intom semmejtu l-istatistika ehm, fuq il-ġeneru fuq is-sess iva din hija statistika importanti naħseb illi dan l-approċ huwa verament tajjeb. Thank you, Mrs. Head. Bak tibda u anki il-ġlieda kontra il-fastidju sessuali imma fastidju ta' tipi oħra u koll. Dak li aħna irridu namlu u diskutejna diġa ma l-Aġenziji Ewropej kollha li xaħna emmek nistaw nikkooperaw huwa li aħna bħala entità Ewropea nimxu skont il-qafas il-regoli proċeduri diġa huma deċiżi imma aħna dak li beħsibna naħdmu fuqu huwa tip ta' approċ differenti hemm il dawk li ngħidulhom il-confidential counselors, l-aġenziji kollha għandhom minn daw. Imma aħna peress illi aħna aġenzija għall-ugwaljanza bejn is-sessi, nafu iktar dwar daw, aħna kellna iktar taħriġ speċifiku għall counselors tagħna biex eh, jifmu aħjar dan il- sin kif jista' jsir, eh, sin bejn il-counselors dan, dan huwa tip ta' approċ, per eżempju diskussjonijiet fuq kif ir-riżorsi umani u kollu allokati qed ninħejju dokumenti interni fuq uh, suġġetti bħal conscious bias, il-proporzjon ta' nisa u irġiel. Kif uh, wieħed huwa influenzat mill-istereotipi dan ukoll se, se niddiskutuh, jiġifieri aħna maħniex Nemmen li bizet rizorsi nkunu nistgħu naħdmu aħjar. Fir-rapport tistgħu taraw lista iżjed dettaljata ta' attivitajiet m'iniex ħanqod insemmihom issa. Dwar dak li semma Surboni, u għamil mistoqsija dwar id-drogi fost il-refugġati u l-immigranti. Fit-28 ta' novembru ta' sena l kien hemm il-parteċipazzjoni ta' madwar 50 pajjiż u għamilna diskussjoni tematika dwar immigrazzjoni u s-saħħa. Iġifiri hemm morning, colleagues. Let's uh, continue our... Uh... Kollegi, koplu bil-laqa, billi nifutaw. L-ewel għanifutaw il-file fuq eh, proċedura simplifikata. Il-koordinaturi tal-Libe fil-laqa tagħhom tal-11 ta' jannar iddeċidew illi l-iskambju ta' data automatiku fuq il-vetturi fil-Portugal a bażi tal-deċiżjoni prim, il-Konsil u għal-est li adotta deċiżjoni fuq skambju ta' data automatiku fuq reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Portugal. Jiġifieri dak għandu jsir permezz ta' proċedura simplifikata. Għala dil-kelma minnu fih li sur korraw illi ġimaħtur rapporter għal dan il-fajl. Jekk joġbok fil-qosor? Sie, Presidenta, velocemente. Fil-qosor, Sinjura President, permezz ta' din id-deċiżjoni, il-Kunsill qed jagħti seta biex titieħed deċiżjoni dwar plum biex kuna misiet kooperazzjoni bejn l-Istati membri rigward il-kriminalità organizzata u terrorizmu. Xi tfisser li nippermettu lil Portugal illi jirċievu informazzjoni personali dwar informazzjoni ta' reġistrazzjoni tal-karozzi mill-analiżi li għamilna l-Portugal irċieva skont il-leġislazzjoni nazzjonali dispożizzjonijiet nazzjonali dwar ħarsin tad-data u mod partikolari f'artiklu 6 ta' deċiżjoni prom fl-aħħar ta' sena li għaddit il-Parlament Ewropew irċieva tweġiba u permezz tagħha jkun jista' Eh, jaġi fi żmien tliet xhur, u għalhekk aħna ddeċidejna illi nużaw il-proċedura simplifikata skont artiklu 50 tar-regolament biex bekk il-Parlament Ewropew ikun jista' jivvota dwar dan fis-sessjoni li mista frar. F'dan il-rapport nagħti rakkomandazzjoni li l-Parlament Ewropew eh, joffri l-appoġġ tiegħu għal skambju ta' data skont id-deċiżjoni prum. Grazzi. Illi ehm, id-deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-Kunsill tkun approvata mingħajr emendi. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, mela approvata. Tajjeb ħafna issa. Ħanaddu biex nivvutaw fuq l-istabiliment ta' sistema ċentralizzata għalli dan jissopplementa u jappoġġa l-ECRIS TCN. Għan saqsi l-rapporter jekk ux beħsi bħed kantejn Iva Sur Dalton. Fil-qosor ħafna, Sinjura President, għax naf li kulħadd jixtieq jivvota, nixtieq ningrazzja li shadows kollha tal-ħidma li jagħmlu fuq dan il-fajl, naħseb illi il-gruppi kollha ċedew xi ftit u naħseb li għanna sa pakket ta' kompromess tajjeb ħafna. Grazzi ħafna tal-ħidma li l-kulħadd u ħerqan nara x'se joħroġ mill-votazzjoni. Grazzi ħafna li sur Dalton issa. Nibdew nivvutaw. Emenda 47, votazzjoni miftuħa. Għanivvutaw b'mod elettroniku għal xizet faċli, jek ġabkom nivvutaw. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 117. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma ditx. Edha taħdem il-sistema mxi problema? Tajjeb. Emenda 118, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 119, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mantiċ. Kompromess 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 121. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mantiċ. Emenda 122. Votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, ma ġitx. Issa, emenda 127, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma ġitx. Emenda 16, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma ġitx. Kompromess wieħed votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa, emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma Emenda 134, votazzjoni miftuħa. Maluqa. maddiċ. Emenda 135 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 136 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 18 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 137. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 138. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 139. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 140. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 141, 142 u 143 identiċi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddew. Emenda 144-145 flimkien votazzjoni miftuħa. Għaddew, issa, kompromess 2, votazzjoni miftuħa. Għadda, emenda 153, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Eh, votazzjoni maluqa. 155 votazzjoni maluqa adottata. Ma diċ, skużawni. ħanaddu għal emenda 166, votazzjoni miftuħa. U ma identiċi għandek raġuni għan votaw fl-imkien. <laughs> Issa għandna xaħat mill-IPP għet jivvota żejjed. Mija 166 u 167 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda 169, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Maluqa għadda. Emenda 172. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Mija 78 votazzjoni miftuħa. Maddiċ, emenda 25 votazzjoni miftuħa. Closed. It's adopted. Għadda. Kompromess erba. Votazzjoni miftuħa. Għaddit. Emenda 185. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddit. 186. Votazzjoni miftuħa. interpretazzjoni maluqa. Ma Maddiċ. Emenda 187, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. 188, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess ħamsa, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 193. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddix. Emenda 194. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit. Mela, naddu għal 199 u 200 donu ma identiċi ċiġi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 200 u 1, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 202 u 203, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda erba' u ħamsa identiċi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda sitta u seb'a, votazzjoni miftuħa. Emenda 208. Mitej għaxra, votazzjoni miftuħa. Għaddit. 211 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. ħanaddu għall-emenda 213. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Votazzjoni maluqa. għantit. Kompromess 6B. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għantit. Kompromess 6C. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 234, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 235, votazzjoni miftuħa. Mitej 36, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 237, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 238 hija emenda lingwistika, allura mhux ħanvotaw fuqha, ngħaddu għal 239, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa? Għaddiet. Emenda 240, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 241, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 243, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 244, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni miftuħa. Għaddit. Emenda 31. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Emenda 246. Votazzjoni miftuħa maluqa. Għaddit. Emenda 247, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu għal-emenda 254, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Issa, Emenda 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 265, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 266, votazzjoni miftuħa maluqa. Maddiċ. Emenda 267, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mitej 268, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 269. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 270. Votazzjoni miftuħa. Eh, għaddit. Għaddit. Emenda 272 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ditx. Emenda 273 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess seba, votazzjoni miftuħa. Closed. Adopted. Um, uh, compromise 8, the vote. Kompromess 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tati. Emenda 282, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 283, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 284, favur. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 43 favur. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 285 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 286 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa tgħaddi. Emenda 288 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Emenda 289 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Tgħaddi. Emenda 291 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 290, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa għal emenda 292 u 293 f'daqqa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma, ma jaddux. Naddu għal-emenda 44, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 294, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 295, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 296. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda 297. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda 298. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda 300. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 301. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa taddi. Emenda 302, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 303, minn 303. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Budget 2, opinjoni mill-Komitat Budgetarju. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa l-emenda 306. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Kompromess dissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda dissa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Budget 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Budget erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Budget ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Budget sitta, Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 310, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 311, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix, ma taddix fil-fat. Budget 7, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 312. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Wissa naddu għal emenda 313. Votazzjoni miftuħa. L-ewwel ħanivvotaw fl-imkien fil-fatt għal 313 kollha kemmi. Mela fuq 313 votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa ma taddix. 314 u budget, l-opinjoni tal-Komitat Budgetarju 8, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa ma jaddux. Emenda 315, votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 316, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Naddu issa għal-emenda 319, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddu, taddi. Naddu issa l-premessi. Emenda wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 49, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa tgħaddi. Emenda 53. Votazzjoni miftuħa. Skużawni, emenda 3, votazzjoni miftuħa, votazzjoni mal-waqa, ma taddix. Emenda 52, votazzjoni miftuħa, votazzjoni mal-waqa, ma taddix. Emenda 4, votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 54. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Nadu emenda 57, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 5, votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Emenda 6, votazzjoni miftuħa. Taddi. Mela, emenda seba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 59. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 60. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 62, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa. Taddi. Emenda 61, anzi tiskuża ruħal kellima, emenda 63, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal Taddi. Kompromess 6A, Votazzjoni mifkien, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa jaddu. Emenda Emenda 86, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 10, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma tadix. ma taddix. Emenda 88, votazzjoni miftuħa, votazzjoni mal maluqa, ma taddix. Emenda 92, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma taddix. Emenda 12, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, Taddi. Emenda 93 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 94 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 99 votazzjoni miftuħa. Maluqa ma taddix. Emenda mija. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Mela naddu għal-emenda wieħed Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 102. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal waqa Taddi. Emenda 103 u 104 huma identiċi nivvotaw fl-imkien votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa jgħaddu. Emenda 105 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma, ma jaddux. Emenda 106 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni luqa. Ma taddix. Emenda 107. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni luqa. Taddi. Emenda 108. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni luqa. taddi. Emenda 109, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 111, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa għal emenda 112, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 113, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 114, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 115 u 116 u identiċi nivvotaw fl-imkien votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u taddi. U issa vot aħħari, vot nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. U issa nitkellmu dwar id-deċiżjoni biex nibdew in-negozjati. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi, prosit, prosit li rapporter. Issa, dwar abbozz ta' opinjoni għal sistemi ta' mm, trasport intelligenti forma kooperativa. Tixtieq tgħid xi ħaġa, Sinjura Grappini? Le, le, sempliċement nixtieq li nivvotaw. Tajja wis, mela nibdew b'kompromess numru wieħed. Votazzjoni miftuħa. Port intelligenti forma kooperativa. Tixtieq tgħid xi ħaġa, Sinjura Grappini? Le, le, sempliċement nixtieq li nivvotaw. Tajja wis, mela nibdew b'kompromess numru wieħed. Votazzjoni miftuħa. Tuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emend 14 l ewwel Mhux dak li jattilkom. Emend 14. Hekk qed jgħiduli. Emend 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. tgħaddi. Issa naddu għal emenda 18. Votazzjoni miftuħa. Ma tgħaddix. Emenda 21. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Emenda numru 1. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa l-emenda numru 1 sa numru 6. Votazzjoni maluqa. Ma jaddux. Emenda 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Issa. Grazzi, grazzi kollegi għal kooperazzjoni ta'kom. I will ask uh, my dear colleagues to leave the room. Eżis kollegi, min jishti iħalli l-kamra nitlobkom li tamlu dan issa. Pero min jishti jibqa' ovvjament, jista' jibqa' iżda jihu postu. Nishti u inkomplu għalix għanna magħna il rapporter It's under Annual Report 216 under protection of the EU's financial interests fight against fraud ir-rapport annwali tal-2016 dwar il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea ġlida kontra il-frodi. Yes, you Għalin komplu. Mela nar 27 ta' Lulju 2017 l-Olaf ippubblika rapport annwali tiegħu dwar il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea u l kontra l-frodi. Ir-rapport ikopri miżuri tieħda mill-Kummissjoni u l-Istati Membri fil-ġlida kontra l frodi u tippreżenti dawn ir-riżoluzzjonijiet li għaw fil-kompetenza tagħha. Din is-sena hija s-Sinjura Kudrika li hija rapporter għall-opinjoni u ser Naddila eh, nadila il-kelma biex tippreżenta l-abbozz ta' opinjoni tagħha. Naddi l-kelma l sinjura Kudrika u nitlob lill-membri li qed jitkellmu Mela, Barbara, si, Signora President, din hija opinjoni dwar la bozza rapport mir rapporter Gilles Parnio fil-Komitat 2017 u jiena nemmen illi din l-opinjoni se tkun kontribut importanti għal mozzjoni għal rizoluzzjoni finali fid dibattitu fuq dan is suġġett importanti kollu kemmu imposta punti illi jiena bħala rapporter eh, nħoss li huma il-kompetenzi tal-Olaf, l-Eurojust u l-EPO sabiex nevitaw illi ikunem trikki u duplikar eh, il-kompetenzi ta' l-PPO u jekk aħna nisqu fuqhom jirna xinna nikkonvinċu li dak l-istati membri u aħna bħala eh, membri tal-Parlament għandna nkunu gwardjani tal-indipendenza ta' dan l-uffiċċju għalhekk il-Parlament għandu jkun assoċjat mill-qrib ma' dawn il-proċed waqfet il-pubblikazzjoni tal-rapport kontra il-korruzzjoni eh, kienu weduna li ta' kull sena kienu se joħorġu rapport bħal dan jekk il-proċessi ta' monitoraċ mumiex bizzejiet u kuna għedin nibatu il-messagġ zbaljat lil dawk li aggressivi fil-ħidma tagħna, mod partikolari il-carousel fraud fejn il-vat u il-prodotti um, jinsel tista' tirrepeti ruħab b'mod kontinwu għal daqstant l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea ikunu medda. Kull ta' kull sena l-frodi transkonfinali tal-vat jiswew l-Kudritska. Grazzi ħafna, Sinjura Kudriċka. Issa, Sinjura Kinici, il-Shadow Rapporter. U grazzi u koll l-kollega Kudriċka għal l-impen fil-tfassil tar rapport ta' dan il-komitat jena bħala membru ħar ikonna iktar ċar fu il-punti eh, l-iktar dajfin fil-ġlieda tal-frodi. Fil Il-dokument li għanna u dimna wa għabazi u tajba u puntatlu eh, tajjeb u kol għalix eh, jispiega il-punti ewlenin tal-politiki permezz tal-regolament li waqaf l-EPPO. Fl-aħħar l-Europa u l-Unjoni Ewropea għanda eh, mezz penali ta' kif tiġġielet kontra il rejati kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni u huwa l-ewwel entità sovranazzjonali importanti u sinifikanti. Jaħna nixtiequ li eh, dan l-akkisa jidħol fis-seħ l ar kemm jista' jkun. Sfortunatament xorta għaddu jiddispjaċina illi l-PPO għaddu eh, ma' sarx unanimu, ġifiri mux ringrazzja l-Onorevoli Kudeċka tal-li anki jessa saħet fuq il-ħtieġa li l-Uffiċċju Ewropew tal-Prosekutur eh, joħloq regoli ta' kooperazzjoni ċari ma' entitajiet oħrajn bħal l-ola fuq l-Eurojust u anki u koll il-fat li eh, fakret ir-rwol fuq l-interessi tal-Unjoni Ewropea tiddependi fuq kollaborazzjoni tajba bejn l-istituzzjonijiet u għalhekk ukoll fuq użu eccellenti ta' rizorsi illi għanna u ta' xogħol illi jsir b'mod kollaborattiv. Naħseb illi l-lum aħna fl-Ewropa għanna l-istrumenti sabiex verament inkunu nistgħu niġġawija bejn il-kollegi u il-komitat tana se jkun permezz ta' dan ix-xogħol ukoll illi jiena se nipprova nikkontribwixxi permezz ta' xi emendi ikun jista' jkompli jagħti lill-kollegi tal-komitat kont iktar um, punti li jistgħu jirriflettu fuqhom waqt il-ħidma tagħhom. Grazzi, President. Jiena u koll eh, nilqa l-abbozz tal-opinjoni tal-rapporter u eh, dejjem kont favur id-direttiva PIF u eh, l-Uffiċċju ta' Prosekutur Pubbliku Ewropew. Tnejn huma importanti fil-ġlieda kontra il-frodi, kontra il-frodi tat-taxxa, tal-VAT u tal-frodi karusell fil-VAT Għallek huwa importanti li direttiva tal-PIF tkun tkopri wkoll il-frodi tal-VAT. limitu ta' 10 eh, miljon euro huwa oli wis u li l-Kummissjoni sed baxxih dan il-limitu meta tagħmel l-evalwazzjoni mill-ġej kbir hawnhekk bejnietna rapporters u grazzi. Sur Lopez Aguiar ġiet ippreżentata fil-mandat li, li għadda mill-Kumitat beb b'mod partikolari kien hemm Cecilia Malmstrom illi kienet qiegħda taħdem fuq din l-istra tal-istati membri kollha l-kooperazzjoni ġudizzjarja u wkoll fl-aħħar ammont enormi ta' flus illi mhux biss għat ma jkunu intaxxati fl-istati membri imma anki uh, nazzjonijiet ta', ta zazax u anki biex nimlew il-voj għalux kemm huwa importanti kemm hija importanti fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. U eh, aħna dana tal-limna mill-xogħol illi għamlok għal manufra sabiex il-frodi Eh, ikun jista jinħeba u l-evitar ta' taxxa, l-evazjoni ta' taxxa eh, jinkixef kem qed isir kem eh, kooperazzjoni imsaħħa meta tnieda dan biex nibtazzjoni tal-istrateġija u anki dawk il-partijiet tagħha illi qatt iridu jaslu. Jiġifieri l-effettività tal- tajjeb illi għandna strumenti ġodda sabiex nikkooperaw ma l-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi tal-Istati Membri u mal l